u s-sun skotlatin. The President. Thank you. Il-President. Grazzi ħafna nissuktaw bil bil bis-seduta tagħna dwar nafsan it-tajb il kulħadd sempliċi ma nixtu ngħid li l-minuti ta' seduta tal-bira ħedin fl-idejn u fl-assenza ta', ta kummenti li issa nistieden li forsi jkun hemm, allura l minuti nistgħu napprovawhom. Allura issa ngħaddu għal avviż qabel ma nibdew il-punt li